Pen prezeda. So good afternoon colleagues, we can start our... Wara nofsenar tajjeb kollegi, ħanibdew il-sessjoni ta' wara nofsenar. Il-minuti mill-sessjoni tal-bira. Issa nisibhom fuq test u huwa disponibbli jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nistgħu nkomplu. Un nistaw bek napprovaw dawn il-minuti. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u l-ewwel punt huma dibattiti appuntu fuq każi daksur ta' ġrit tal-bniedem tal-prinċipi ta' demokrazija tal-istat ta' ġrid. L-ewwel punt il-Pakistan tgħid tal-gvernatur tal-Punjab Samar Salman Tassir. Nagħti il-kelma l-ewwel net lill-awturi Ġifiri, nibdew bis-sinjura xakke għal żewġ minuti. Thank you, President. Commissioner Fule. Kommissarju Fule, kollegi, ġlida dejja fil-Pakistan u l-estremizmu li rajna, irrit jintem specialment l-abbus tal-anċasam il ġijiet fuq il-blasfemija u koll, Etna raw estremizmu u l-ġlida kontra estremizmu miġ bieċa xoħal ħafifa illi fej gvern u ċittadini tal-Pakistan għandhom bżon l-appoċ tagħna bżon inkomplu inneħħu terrorizmu darba dejjem. Il-gvernatur sur tassir inqatel minħabba intolleranza minn min, eh, gwardjan tiegħu stess, persuna li suppost tipproteġitu u t-tifla tiegħu bintu Sarbano kitbet ittra li ġiet publikata fi New York Times u xtaqtni kwota parti għaliex naħseb illi i tiġbor propju il-sens wara ta' ta' missira u għal Sir Quadril għattil jistaw forsi jħossu li repu repa dikinari mandom zbal jek jazbu li nexilom jisiktu leħen missiri jew leħen ta' miljoni bħalu li jemnu vizjoni sekulari tal-Pakistan u l-fundatur surġina u jitkompli u tajt hemm dawk li jgħidu li l-mew ta' missiri kien l-axħar musmar fil-tebut ta' Pakistan tolleranti il- u l-irħna tal-liberali ħaj nsikketnijom. Pero il mewti jew ispirat ħafna nies oħrajn segwew il-kondanna tal-liġijiet u il-blasfemija anka politiċi konservattivi u naħseb illi għanna napoġġawhom bint il-gvernatur tas-sir marreċ miex fil-kulleċ miex u studjati dritti tal-bnidem u xjenza politika u uh, rridu niżguraw il-ġenerazzjoni zazu żgħażugħa jkollu opportunitajiet u jitalmu jiexu fl-imkien soċjetà uh, diversa kif inhi diktar Pakistan. Teraz pan Poremba, proszę. Grazie ħafna. L-Onorevole Poreba. Kilka tygodni po tym jak na skraju upadku stanęła rządząca. Xiftit ġemat wara il- koalizjoni li tmesċi l-Pakistan waslet uh, sabiex tisfaxxa kellna il-mewt til tal-gvernatur tal-Punġab li ġabet inkwit kbir. Il-gvernatur miet minħabba li kellu il-poteri morali li jitlob il-ħelsin ta' persona kristjana li ġiet ikkundannata minħabba eh, blasfemija. Dan il-qtil mhuwiex biss attakk fuq politiku importanti fil-Pakistan u juri li s-sigurtà f'dan il-pajjiż mixtatim kif suppost, imma turi wkoll il il-Pakistan miexi lejn sitwazzjoni fejn dawk fil-poter se jkunu qed jappoġġaw il-politika ta' konċessjonijiet lill estremisti Il-biraħ tkellimna dwar persekuzzjoni tal kristjani f'din il-Kamra, illum adottajna riżoluzzjoni u naħseb illi dan qed iwitti triq għas Sinjura Ashton u s-servizzi tagħha sabiex joħolqu pressjoni politika fuq il-Gvern Pakistani. Mżon niġġieldu l estremiżmu L-Onorevoli Korola, Sur President, ħaz Titna ħafna l-aħbar taqtil tal-gvernatur tal-Punġab, pero ma konniex tan sorprizi. Jina konna fl-Sinjura Butto, personalment, u eh, li għada ma s-sur ta' siru oħrajn u li dejjem kritikat il-liġijiet fuq il blasfemija u anka l-isfruttament ta' dan mill-estremisti. Il-gvern tal-Pakistan ħapass importanti sabiex itejjeb id-drittijiet tal-minoranzi pal per eżempju allokazzjoni ta' kwoti minimi fil-xogħlijiet pubbliċi. Il-gvern ukoll forma komitat fuq liġijiet diskriminatorji inklużi il-liġijiet fuq il-blasfemija madana kollu, ix-xogħol ma spiċċax u minkejja ħafna passi l qoddim sa kemmi ikollok nuqqasijiet gbar kif nsibu fuq liġi tal-blasfemija dan jippermetti li l-estremisti u terroristi sabiex jimbuttaw l-aġenda tagħhom huwa diffiċli li temmen fimpen serju favori demokrazija. Nitamaw li b'din ir-riżoluzzjoni nistgħu nesprimu solidarjetà kontinwa tagħna mal-Gvern tal-Pakistan fil-ġrida kontra terrorizmu u l-firxa tal-estremizmu. Grazzi, Sinura Korolla. L-Onorevoli Geringer de Odenberg. Dokładnie 8 miesięcy temu 20. Grazie ħafna tmin xur ilu fil-20 ta' Mejju il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar il-libertà ta' dimonazzjoni fil-Repubblika Islamika tal-Pakistan illum. Il-kwistjoni reġgħet qiegħda fuq l-aġenda tagħna hawnhekk wara il-sentenza ta' mewt ta' Sura Bibi u anka l-mewt ta' Samanta jissir li puf defendiet li d persuna il-situazzjoni ta' tmin xurilu mux biss ma tibiċ imma marret allar. Illum fil-Pakistan u jgħat jista' jinqatel minħabba blasfemija f'dan il-kas Il-til ta' ġassir juri kemmi terka ta' situazzjoni. Il-Pakistan tanti hija maqsuma illi kemm Kristjani u Mużulmani qegħdin imutu appoċ pubbliku għall-emenda fil-kodiċi kriminali, specialment dispozizjoni 295 dwar il-pina tal-mewt u kol tinkludi pina tal-mewt nistaw nitolbu kuraġġ mill-politiċi pakistani, speċjalment oppożizzjoni, il-partit Hublok eh, u nistaw nappoġġaw anka eh, twaqif ta' ministeru għal minoranzi u azzjonijiet bħal titjib ta' relazzjonijiet tal ġurnalisti u eh, fuq materjal edukativ fl-iskejjer. Illum il-Parlament Ewropew mhux qed joħloq interferenza fl-affarijiet tal-Pakistan imma qed nimbotaw l-qoddim il-libertà d-denominazzjoni, grazzi. L-Onorevoli Verdja tal-żewġ minuti. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. Eżis kollegi, sabiex nibda nixtieq ngħid li rajt il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni konġunta fuq il-Pakistan, speċjalment il-kwistjoni fuq il-til tal-gvernatur tal-Panġab Salman tas-sir b'interess kbir huwa kontrast interessanti ma dak għadu tad-dallodu fuq il-minoranzi kristjani f'din il-Kamra nittama illi il-kol għanna impenna l-libertà tal-espressjoni u uh, eh, religjon u kol u anka twemmin u għanna nkunu mħasba u kol Minn dawk il-persuni kollha li huma vittmi ta' persekuzzjoni minħabba il-twemmin reliġjuż, speċjalment meta jiddeċidu li jibdlu it-twemmin jew meta jiddeċidu li ma jgħamnux aktar. Jekk niġġieldu kull tip ta' fundamentaliżmu reliġjuż, irridu standard individuali meta niġu għal libertajiet fundamentali. Lebda reliġjon għat ma kienet jew għada ħilsa minn eċċessi. Ejaw niftakru Sija niftakru fil-qtil ta' Indjani fil-Karibew u fl-Amerika Latina. Il-vitmi tal-Inkwizizzjoni, l-vitmi tal-gwerer reliġjużi bej protestanti u kattoliċi, l-antisemitizmu li wassal għal tantu tant vitmi fis-seklu 20 u li għadu jeżisti għal-kem aktar moħbi f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna vitmi ta' fundamentalizmu u ħafna drabi ma l-iktar moderata jiluma vitmi Fid-daw ta' dan kollu il-til ta' sur ta' sir il-gvernatur tal-Punġab kien eżempju perfett. U kien, kien eh, eżempju ta' tolleranza. Hu inqatel mill-fundamentalisti fil-pajis. Imbagħad it-tifħir ta' gruppi fanatiċi lejn il-qattil hija wkoll ħaġa intollerabbli ma nix niftakru li dawn il-ġijiet huma applikabbli l-ewwel net għall mużulmani imma jaffettwaw il-minoranzi reliġjużi kollha, inklużi nisa, ġurnalisti, avukati. U ħafna minn dar persuni huma imċaħda mill-libertà tagħhom għal reliġjon wa twemmin. Wasal iż-żmien li l-Kummissjoni u s-Servizzi tar-Relazzjoni Esterna jiblu il-politika tagħhom. Sur Kummissarju jiena nkun grat jekk tina reviżjoni preċiża tal-ftehim mat-Tunezija, il-ftehim fuq demokrazija mal-Pakistan jista' ikunu eżempju għalina u għalik ukoll. L-Onorevoli Lambert għal żewġ minuti. I think all of us here would... Nasab il-kol hawnhekk nixtiequ nesprimu kondoljanza anke mal-familja u ħbieb ta' Salman Tazil il-gvernatur ta' Punjab illi tpoġġa f'postu wara mill-gvern tal-Pakistan u għanna nuru appoċċeja sabiri li naf li kien jaf il-pozizjoni kienet kontroversjali u perikoluża. Aħna il-kol imnikta mill-mewt tiegħu u anka għal fatt kif reaġiċċiet parti mill-popolazzjoni eh, tal-Pakistan wara l-mew tiegħu. Għanna u kol najdu prosa tal-azzjoni li tiħdet mill-regulatur tal-medja fuq ċertu gazzetti fuq il-kif eh, il-rapportaw il-affarijiet il-liġi fil blasfemija fil-Pakistan tipperikola il-ħajja ta' ċittadini Mużulmani, Kristjani u eh, ħafna oħrajn kif qalu ħafna għallu mor nofsinhar. Aħna konxi li gvernatur li il-Pakistan illum huwa hija demokrazija ġdida għandha konflitt fuq il-frontieri kellhom l-arar u kelkom manka terremot, iktar minn dil-ġemana nafu l-affarijiet huma diffiċli ma l-kol nirrikonoxxu illi għandhom bżonn l-appoġġ tagħna għall-iżvilupp ta' demokrazija fih dan il-Pakistan u anka fil-ġrida kontra l-estremizmu u drittijiet eh, ta' bnidem universali u għadmir tagħna parla parlamentari li nappoġġaw il-dawk li jridu bidla pożittiva Untu għom il-leħen li oħrajn qegħdin u ukoll qed nitolbu azzjoni mill-gvern tal-Pakistan. Mhux l-inqassa biex neħu rizervi fuq il kustjoni ta' drittijiet ċivili li ġri ġiet eh, mibdula però b'ħafna riservi. Riċerkajna fuq dal-punt propju żjara reċenti fil-Pakistan għandu jkun hemm iktar sforzi sabiex il-liġi fil-blasfemija tinbidel għaliex din qed tiġi abbużata u mhux użata kif suppost. I thank you. Grazzi ħafna. Kellima fissem il-gruppi politiċi nibdew bis-sur kelam għal minuta u se jitkellem fissem il-PPE. Il-kol nikkundannaw bil-qawwa il-qtil tal-gvernatur tal-Punjab fl-erba ta' jannar Dan il-qtil sar f'kontest li sorta zil kien kontri, ġifiri liġi for blasfemija li kienet ġustifikanzjoni legali sabiex ikun hemm persekuzzjoni ta' gruppi differenti. edina biex nesprimu tħassib fuq il-fat li hemm estremizmu fil-Pakistan, pero għanna gvern moderat u għanna wkoll kol poplu moderat u li edin ibatu. Il-gvern tilef b'edina importanti. Aħna imħazba għal fatt li kena avukati zazah li kienu tifacċaw pina tal-mewt, pero l-maġġoranza tal- poplu pakistani kondanna qtilu importanti illi autoritajiet religjużi jitolbu sabiex jibdlu liġi fuq il-blasfemija. Fil-faham għamluħ dan, u aħna nitolbu l-istess ħaġa, nixtieq li l-awtoritajiet pakistani iżidu l-sforzi tagħhom sabiex jiġġieldu l-estremizmu hemmhekk. Grazzi sur kellam fissem il-grupp tal-est. Grazzi sur Kellam issa fisem l-SND sur Repo. Grazzi ħafna sur President. Il-qtil tal-sur Tasir juri intolleranza religjuża fil-Pakistan. Tasir kienu wieħed mill-ftit Pakistani illi b'mod miftuħ kritika l-liġi fuq il-blasfemija ta' minn hekk huwa talab li president sabiex jaffer lis sinjura Zabibi mara Kristjana li in weħlet eh, il-pina tal-mewt minħabba l-opinjonijiet tagħha. Il-kastik attakk ta' dawk li ma jaqblux ma l-opinjoni tal-massa fil-Pakistan u maħroġ ħafna. Pajis pal-Pakistan għandu jkollu ftejmiet kummerċali ta' preferenza mal-Unjoni Ewropea id-drittijiet tal-bniedem għandna narawhom bħala wieħed mill-bażijiet elementari meta naslu għal ftejmiet mal-Pakistan. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi, Repo. Fissem il-grupp tal-Alde, il-Sinjura Ojolanda l-Minuta unos, Sur President. Il-til tal-Sur Tasir mu iġbis traġedja privata ma traġedja demokrazija fil-Pakistan. L-inċidenti deplorabli u kazijiet illi nsemmew fil-rezoluzzjoni il-kol jirrapprezentaw sinjal ta' intimidazzjoni u kol juri kemm is-soċjetà tal-Pakistan ma tantx tersa lejn sekularizzazzjoni u tixtieq tiġġieled l-estremizmu. Kif il-Pakistan tista' tseħħ li fissa demokrazija meta eh, libertà għat-twemmi l-tmemmin li jingħata mill-Kostituzzjoni jiġi injorat kompletament billi napplikaw il-liġi fuq l-atti blasfemi illi il-sur ta' jispiċċa vittma taħħa nixtieq li l-Unjoni Ewropea tikkonsidra l-effetti ta' liġijiet pal dawn fuq rabtiet mal-Pakistan. Il-Pakistan għamlet ħafna pass il qoddim billi revolkat eh, pieni ibbażati fuq il-liġi fuq il-barasfemija. Jena nistenna wkoll li l-gvern tal-Pakistan jisaxħaħ il-miżuri illi it-tiedu sabiex niġġieldu il-firxa tal-estremizmu. L-violenza tikkawż iktar violenza u jiena konfudirċuża illi l-Pakistan ma jistax ikkompli ħalli riskju kbir pal dan għal gwerra ċivili u li il-gruppi pat taliban ikomplu jirbħu fil-poter. Grazzi fissem il-gruppi sijar is-Sur Czarnecki. Jek joġbuk. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna, Sur President. Għal darba oħra nitkellmu fil pakistan għal darba oħra nitkellmu dwar problemi, għal darba oħra qed nara il-politiku Mux għal ewwel darba li qed inħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet adottajna riżoluzzjoni, numru ta' ilu, riżoluzzjoni fuq il-Pakistan. U l-kwistjoni qed kompli tirrepeti ruha. Jidher li din hija kwistjoni taħraq wisq. Jiena nemmen illi issa għandna nitkellmu dwar tolleranza lejn dawk l-imams mużulmani illi ma jaġixxu fil-pubbliku f'Pakistan par preżempju f'Peshwar jitolbu qtil u kol jitolbu anka finanzjament tal-qtil pal dan l autoritajt tal-Pakistan dim dan kollu ma jireġixxu xu dan U għanna najdu moċċar illi nuqqas ta' attività juri li huma responsabli għall atti grazzi. Democracy and the air of Dartmouth. Uh, Il-Sur Dartmouth kieġbok, grazzi ħafna sabiex na starja personali jiena domt nitkellem ta' xejn ma' fxiftit kollegi u jena fil-fat għattajt ħin mhux ma' mas-sur ta' sir meta aħna kellna meta konna żgħażagħ u kien hemm stedinni fil-fatt sabiex nkun Eh, mistieden fid-dar tiegħu. Din il-litra waslet li jiena wara li inqatel is-sur is Salmon Salman kien fil-fatt raġel intelligenti ħafna, kien kapaċi ħafna u kien effettiv, kien jirrappreżenta l-aħjar tradizzjoni tal-Pakistan, kien musulman iżda ma kien blebda mod estremist jew fundamentalist. Salman u kol appoġġa ħafna l-Sinjor Zaviva li kienet mara nisranija u din kienet dan kien bladu dubju xejqti l-politiku. L-Pakistan mhuwiex biss wieħed mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw, wieħed mill-ikbar pajjiżi li jiżviluppaw, iżda anzi nafu illi e, jiena qiegħed hawnhekk sabiex ngħid kemm jiena dispjaċut mdejja li qed nisma' din l-aħbar u nixtieq illi Nejt kemm qed jiddispeċinu l-ċittadini kollha tal-Pakistan, grazzi. Grazzi ħafna, Iva, din il-violenti ħafna ta' Salman Tasir, juri kemm hemm nuqqas ta' tolleranza reliġjuża u juri wkoll li ħafna forzi violenti kien hemm eluf illi kienu għadin jipprotestaw fit-toro iżda mhux kontra dan il-qtin iżda favur lil dawn li din li kommettaw dan il-reat il-nisranija zabibi kif qalet il-kollega minħabba illi i suppost kelmet kontra Muhammed i kienet ikkundannata għal mewt u jiena naf illi dejjem tkellimna ħafna kontra l estremismu u s-sur Is-sur Tassir dejjem tkellem kontra l-estremizmu issa il-vuċi tiegħu eh, is-siktet issa qed nħossu nuqqas tiegħu aħna nafu wkoll illi f'dak li għandu x'jaqsam din il-minoranza ta' Kristjana aħna rridu nindaħlu issa wasal il-waqt iva illi nieħdu azzjoni. U rridu nappoġġaw ukoll il-Viċi President, rridu wkoll nagħtu spjegazzjoni dettaljata Eh, u nitolbu li jkun hemm spjegazzjoni u nitolbu li dawk li huma responsabbli jitresqu quddiem il-qorti. Grazie ħafna se ngħaddu għas-sur Grazzi ħafna. Il-situazzjoni fil kass Pakistan tissir komplikata ħafna minħabba kundizzjonijiet fil-pajjiż u anke barra mill U Għal din ir-raġuni nafu li dawn l-avvenimenti bħal qtil politiku għall-intenzjonijiet minħabba l-intenzjonijiet reliġjużi ta' persuna partikolari kienu xokkanti ħafna għal din il-persuna għas-soċjetà kollha. Riperkussjonijiet bħal dawn jistgħu jkomplu javvanzaw il pajjiż favur iktar qrib il-fanatiċismu reliġjuż. Jiena naħseb li aħna rridu nilħu dan il-għan. L-ewwel net irridu naraw illi aħna nibdew nippruvaw nibdew l-affarijiet li ħalli jimxu f'direzzjoni differenti, rridu nħeġġu l-gvern sabiex isibu l-kuraġġ ħalli jikomplu jirreżistu nuqqas ta' tolleranza reliġjuża. Waħna rridu nappoġġaw dawn l-azzjonijiet li jittieħdu kontra l-estremizmu u anka f'dak li għandu qasam l-imħalfin rridu nappoġġaw speċjalment meta jkunu qegħdin jipresedu fuq każijiet diffiċli ħafna. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-sur ċaba. Grazzi ħafna, Iva, kif int ħafna drabi aħna nafu illi fl-Unjoni Ewropea minna kien hemm eh, kundanna ċertu pajjiżi minħabba ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena nixtieq nikkundanna l-Pakistan għal f'dan il-każ minħabba li fl-Ewropa ma ħalliċ fil-fatt ma dejjem tiddefendi lil dawk li tkellmu favur il-fatt li l minoranti jridu jkunu trattati bl-istess mod u aħna nafu li hemm ħafna Kristjani ikunu persegwitati mhux biss fil-Pakistan għandna bżonna dawn il-personalitajiet kif kien Salman Tasir iżda anke f'pajjiżi oħrajn u għal din raġuni jiena naħseb l-Unjoni Ewropea permezz tas servizz tal-affarijiet barranin u flimkien irridu fil-fatt nagħtu importanza kbira għall valuri tagħna Ewropej. Aħna naħsbu illi dawn huwa valur importanti ħafna għalina u aħna rridu niddikjaraw u nikkundannaw daw l-attakki kontra minoritajiet reliġjużi nisranin u oħrajn. Ringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna se ngħaddu għall proċedura catch VI għandna daqsxejn ta' problema minħabba li għandi 14 persuna fuq l-lista din raġuni jiena nixtieq li nipproponilkom li l-kol kemm intom ħadd l-ħin tagħkom però titkellmux għal iktar minn minuta ħalli kulħadd ikun jista' jitkellem. Minuta biss u ngħaddu l-ewwel assur Silvestri si Sikjoċbo. Signor Commissario, l-Europa. Commissario, ma nistaw, l-Europa ma tistax tibqa bideja fuq l-affarijiet li qed jiġru fil-Pakistan. Smajna l-qtil tal-gvernatur tal punjab salment tasiru dan huwa gravi ħafna u komplizera l-ardon l-aħħar xhur. Ħafna drabi nisimgħu li l-Musulmani huma ħafna iktar minn dawk l-insara iżda hemm kbir ta' drittijiet fundamentali. Min umur kontra jew inkella bħal gvernatur tal punjab jesprimi ruħu li huwa kontra din il-liġi jiġi makkes U dan miet għaliex kien moderat u kellu pożizzjonijiet moderati u kellu lobija li mur kontra dawn il-liġijiet u dawk il-liġijiet li jmorru kontra drittijiet fundamentali. Għalek, nuqqas ta' intervent ċar u b'saħħtu minnaħat naħta l-Ewropa ħallil dawk li qed jiġildu biqlubija iżolati waħedhom. Grazzi. Grazzi ħafna u nirringrazzjak ħafna tal-iżammejt mal-ħin issa Sir Lucky. President. Sir President. Board of Criticism. Sir President, nien nixtieq li nikkritika l-mod ta' kif eh, xi eh, il-pubbliku jgħat jitratta l-Pakistan u ġrida kontra terrorizmu, kalma ta' kif jgħat jitratta l-Pakistan dan l-istess parlament. Jina għet nara ħafna eżerċizzju ta' takkar kontra l-Pakistan u għet nara illi hemm ħafna nies mis-soċjetà ċivili li qegħdin jippruvaw jiġġieldu kontra l estremiżmu Rrid ikun ċara kulħadd li iktar minn design fil-mija tan nies fil-Pakistan huma kontra t terrorizmu qegħdin iħallsu prezzu li ħafna minħabba dan il-fatt. Il-gvernatur ser u l til ta' dan ta' Salman kien ikkondannat mill maġġoranza tal ta' soċjetà ċivili. U eh, il- musulmani moderati u l-autoritajiet kollha tal-gvern qegħdin nibatu minħabba din it-telfa ta' din il-persuna. Grazzi ħafna issa Sinjor Jitimaki. Grazzi ħafna. Il-ħelsin ta' twemmin reliġjuż waħda mill-drittijiet bażiċi tal tal-bniedem, però kemm il-darba tinkiser il-ħin kollu u ħafna f'postijiet madwar id-dinja. Dan huwa minqabba naqqas ta' tolleranza. Din il-liġi tal-blasfemija hija fil-fatt marbuta mal- Żmien tad dittatorjat fil-Pakistan fi żmien 80 iżda issa qed tintuża sabiex joppressaw minoritajiet reliġjużi hemm ħafna nies li ikunu kkondannati għal mewt minħabba din il-liġi. Aħna rridu nagħmluha ċara li il-gvern eh, Pakistani ħajrevoka din il-liġi. Grazzi ħafna sa Sultana Kikeġbuk. Grazzi ħafna għal gvernatur ta' ser kien għadu kemm indifhem u naħseb illi eh, it-tama illi ħajkonna Pakistan moderatu demokratiku nistaw ngħidu li indifnet miegħu din il-liġi tal-blasfemija hija verament eh, eh, hemm bżonn li tkun irrevokata u ma tagħmel l-ebda sens. Il-każ tal-Sinjura Tabiba wkoll verament hija każ xokkatti u ħafna drabi aħna nafu illi din liġi tintuża sabiex ikunu persegwitati minoritajiet reliġjużi tal-Pakistan. Jiena naħseb illi żgur li dak li smajna llum jixxukjana, jixxukjana ma' ħafna nies li qegħdin jissuġġerixxu li aħna nagħmlu pazjenza biex din il-liġi tkun irrevokata. U anka dawk li huma mħalfin u mlaħqin fil-qorti wkoll din jgħidu proset lil li tassir però bħala rezultat ta' nuqqas ta' organizzazzjoni u korruzzjoni, terrorizmu dejjem jgħet jiżdied. L-Unjoni Ewropea għandha tipprova tisforza li dawn il-pajjiżi jkunu iktar stabbli, speċjalment minħabba l-fatt li aħna din ngħinuhom b'mod finanzjar. Ringrazzjak. Grazzi ħafna stassur Kelly Kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, aħna għadna kemm smajna fuq din it-traġedja l-ewwel net il-fatt li nqatel dan il-raġel innoċenti u l-fatt li nqatel mill-persona li suppost kien qed proteġi jiena naħseb li ngħid li ġimgħa li għaddiet fil-fatt kell esperjenza simili iżda f'ċirkustanzi differenti. Tfajla ta' Irlandiża ta' 27 sena inqatlet meta kienet imsifra u kienu qegħdin jisirqu fil-kamra tagħha u huma provaw ibidlu l-kassa biex juru ta' parsi kienet ħat tagħmel suicidju iżda forsi huwa każ differenti iżda r-riżultat huwa l-istess. Aħna t-għajna diġà mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Pakistan u jiena derli li kien persuna raġonevoli ħafna u naħseb li dan il-messaġġ rridu nibatuh ċar li Pakistan li aħna kontra l-estremizmu terrorizmu. Grazzi ħafna l-Sur Kelly s-Sur Paxka. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz uh, Sur Kommissarju, il-til ta' tas-sur tas-ser hija interessanti ħafna minħabba l-isfond ta' dan ta' dan il Dan il fil-fatt sar b'approvazzjoni sigrita tal-mexxejja spiritwali tal-Pakistan u għadin raġuni dan ifisser li l-qtil huwa possibbli fil-Pakistan għabbażi ta' raġunijiet reliġjużi u dawn il-liġi dwar il-blasfemija qegħdin jikkastigaw l-bosta nis u saħan sitra anka il-pina tal-gumew ta' tkun il-bosta fuq ċertu nis li forsi għandhom opinjoni u tfemmi raġus differenti. Ma din raġuni għanna namlu iktar pressjoni fuq il-gvern tal-Pakistan għalli aħna naraw illi jirrispettaw drittijiet tal-bnida, maħna ma nistawx nistennew li fis-seklu 21 fil-fatt aħna nerġgħu mmorru lura lejn il-Medjuev u l-prattiċi tal medju Evu. Grazzi ħafna, Sur Sekirevik. Grazzi ħafna sur President, Iva jina naħseb li situazzjoni fil-Pakistan fil-fat fuq livell ġenerali qed tkun ħafna inqas kalma milli suppost il-Pakistan ma naħsibx li wieħed jista' jgħid li situazzjoni hija daqshekk il-bot minna minħabba li aħna nafu li l-problemi li aħna għandna huma problemi ekonomiċi. Iżda daw il problemi ta' natura ekonomika jew problemi politiċi aħna rridu fil-fatt narfuhom dawn il-problemi jew kif ħansibuhom. Hemm problema oħra fil-fatt illi hija daqsxejn opprimenti u din għandha x'taqsam mal-attakki kontinwi fuq l-Afganistan ukoll kollu anka l problema ta' estremisti musulmani illi parti minnhom kienu responsabbli għal qtil tas-sur ta' sir. Jiena nixtieq illi aħna nappoġġaw kem jista' jkun il-Pakistan ħalli dan il-każ ikun ċarat. Ningrazzjak. Grazzi ħafna. Sur Makavoj. Signor Makavoj. Il-til tal-gvernatur tal-Punjab Wieħed mill-ftit nies li kienu dedikati ħafna demokrazija u għad-drittijiet tal-minoritajiet juru li sar ksur fundamentali kontra drittijiet fundamentali tal-bnidem, il-ksur ta' dritt tal-ħelsin tal-libert tal-espressjoni hija xi ħaġa diffiċli ħafna u anke minħabba li aħna defendejna eh, dan defenda l-ħajja ta' ħaddieħor aħna rridu nappoġġaw il dawk li fil-fatt l li jġildu u jipperikolaw ħajjitom favur id-demokrazija. Aħna nixtiequ li l-Pakistan jikkastigaw il-dawk il qattila u anke sabiex jirrefukaw din il-liġi tal-blasfemija. Grazzi ħafna s-sur Batten Kirchbok. Grazzi ħafna sur President il tal-Gvernatur Salman Tazir huwa qtil traġiku ħafna dan kien inqatel minnaħa ta' estremis minħabba din il-liġi tal-blasfemija. ċi fisser dan kollu għal punet? Minflok ma namlu dak kollu nistaw sabiex rinkomplu nġiltu kontra l-fundamentalizmu izlamiku aħna edin fil-fat Nara, et nipermettu li tiġu dal l-affarijiet, il-liġi ta' xarja tintara fuq kol fċertu qrati anka fil-Renju L-Europa Iproduċiet rinaxximent, il-rivoluzzjoni industrijali u anka il żmien tax xjenza u issa jisna qegħdin nimxu passilura ta' granċ fl-ideoloġija. Aħna minħabba il-fatt li nkunu diplomatiċi ma nix qegħdin nagħmlu nieħdu pożizzjoni li qed nieħdu aħna rridu nappoġġjaw dawk li jġirdu kontra l estremiżmu fil-Pakistan, però fl-istess ħin aħna rridu naraw li l-liġi tax-xarja u l-fundamentaliżmu ma jkollhomx rwol fid-demokrazija moderna. Grazzi ħafna Sassur Breda. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li nikkundanna l-til krudili ħafna tal-gvernatur tal-Punġab. Fil-fatt aħna nafu illi hemm dan il-persuna kien famuż minħabba li dejjem kien jiġġieled favur it-toleranza. U xi ċuri xhur aħna tkellimna dwar il-ħtieġa li nkomplu niġġieldu favur ir-revoka ta' din il-liġi tal-blasfemija. U nixtieq nfakkarkom illi l-abbuż illi qed toħloq din il-liġi għat joħolqu atmosfera ta' nuqqas ta' tolleranza illi fil-fatt nistgħu naraw illi edha tħeġġeġ li jkun hemm diskriminazzjoni fil-każ tas-Sinjura Zabibi illi eh, wassal għal til tal-gvernatur tal-Punġab, sur tas-sir, hija ta' Eh, eżemplari ta' dan li qed ngħid. Jiena nixtieq li nappella għal dawk il-vuċijiet raġonevoli illi għadhom jaħsbu fit-tajjeb f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna sassur Nikolaxek. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz President, Aziz Kummissarju, nixtieq illi nagħtu l-kondoljanzi li ċittadini tal-Pakistan ħabba li tirfu figura importanti ħafna fmixena politika jiena mħasseb ħafna fuq il-fatt li f'dan il-pajjiż hemm ħafna nies li għadhom tkunu persegwitati minħabba li għandhom twemmin reliġjuż differenti u hemm um, gruppi reliġjużi bħal eh, gruppi ta' ansar li ikunu persegwitati, hemm nies oħra li qed ikunu kundannati għal mewt għabbażi tal-liġi tax-xarija pass sinjura li tkellimna dwar huwa fatt illi il-forzi estremisti reliġjużi din jagħmlu dan u dan ma jikkontribwixxix għas-sigurtà tal-pajjiż in ġenerali. F'dak li għandu x'jaqsam dan il-pajjiż aħna ma nistgħux nistennew l-istat ta' dritt ħadd jiddomina u jikkontrolla s-soċjetà għal din raġuni jiena nixtieq inħeġġeġ il-forzi politiċi kollha u anke l-istituzzjoni Ewropej sabiex Eh, jappoġġaw il-moderazzjoni f'dan il-pajis. Grazzi ħafna, Sur Galer. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Pakistan huwa pajis fraġli ħafna kemm fuq il-livell politiku minħabba li mhuwiex pajis b'saħħtu biżejjed fuq il-livell politiku u laqas fuq il-livell ekonomiku. U għadin raġuni jisiba diffiċli anke biex jimpon ċertu miżuri ekonomiċi u anka situazzjoni fl-armata hija negattiva ħafna u twassal għal ħafna dannu. Apparti minn hekk kien hemm ukoll id-diżastru naturali tal-qarar illi tefaħħom iktar lura. Ġifieri aħna nafu illi eh, parti kbira mis-soċjetà issa jixtiequ li jipparteċipaw fl-iżvilupp ekonomiku iżda aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nkomplu għaddejjin bid-dialogu mal- mal-figuri prinċipali fil-xena politika ħalli aħna nfemuhom x'inhuwa importanti ħalli bekk huma jagħtu perspettivi li ċittadini tagħhom eh, perspettivi aħjar u mhux ma jħallulhom l-ebda laħli fl estremismu u terrorizmu. Grazzi ħafna l-Sur Galer u issa l-aħħar kellim huwa Sur Poselt. Grazzi ħafna, Sur President. L-ar reġims din jiġibu ruħom b'mod orribli u anka il-reġim tal-antisemitizmu u um, il-reliġjonijiet għeddin ikunu abbożati għal-anijiet oħrajn u aħna rridu nġildu kontra dan il-fatt u dan huwa Eh, il-każ fil-Pakistan. Aħna nafu li minħabba kriterji reliġjużi aħna qegħdin fil-fatt isiru ħafna qtil f'dan il-pajjiż. Aħna nafu wkoll li wara id-dekolonizzazzjoni xorta eh, waħda rridu nifmu l-fatt li dan huwa pajjiż musulman iżda xorta waħda rridu nġildu favur il-fatt li dan il-pajjiż issir iktar tolleranti li jirrispetta il-ħelsien ta' twemmin reliġjuż u li jirrispetta wkoll l-insara u aħna fl-Unjoni Ewropea għandna nieħdu eh, azzjoni b'mod iktar enerġetiku minħabba li aħna rridu nirrappreżentaw u nidifendu lill-insara bħala Ewropej. Grazzi ħafna, Mr. Posselt. Is-Sinjura Saja. Sinjura Saja, grazzi ħafna Sinjur Sur President. Il-qtil ta' Santa Taziri xaġa traġika minħabba li kien jġilet dawk li ma kellhomx vuċi in-nisa u l-minoritajiet u dejjem kien qiegħed jiġilet ehm, kontra l-inġustizzja. U kien kritikat ħafna kontra il-liġi tal-blasfemija. Din il-liġi li kienet abbozzata minn dawn in-nies nafu li kienet iktar diffiċli, kien hemm ħafna ġliet ukoll minħabba l-każ ta' din Sur ta' sir ġilet ħafna kol favur din il-mara li kienet kondannata mewt u nafu li aħna din nippruvaw nilħu ċertu progress fil-Pakistan u nafu li naturalment mhux il-Pakistani kollha din jippoġġaw il-fundamentalizmu għal din raġuni fil-politika tagħna barranin aħna nkorridu kopri ġirdu kontra dan il-fenomenu violenti fil-Pakistan. Grazie ħafna. Grazzi l-Kummissarju Fulas biex nisimgħu mill-Kummissjoni. Grazzi, Sur President, membri onorevoli. Dan id-dibattitu huwa prova l darboħra li l-Unjoni Ewropea baqgħet maħsuda minħabba l-qtil brutali ta' Salman Tazir, gvernatur tal-provinċja tal-Punjab fl-Islamabad f'Pakistan fl-4 ta' jannar. Aħna nikkundannaw bisħiħ l-qtil tal-gvernatur u aħna nixtiequ li dawk li huma ħatja ta' dan ir rejat jitresqu qudiem il-liġi. Dan il-qtil għal dar boħra jixxukjana għaliex skont l-rapporti disponibbli huwa marbut mal-difiża fil-beraħ ta' Sur Tazir ta' difiża ta' Sinjura Asja Bibi nisranija u għalhekk tkompli tixxukjana. Għanna nihdu nota wkoll li fit-12 ta' jannar 2010 rappreżentant Oli tal-Unjoni, Sinjura Ashton, baqgħet imħasba fuq is-sentenza tal mot ta' Asja Bibi. Talbet l pakistan biex tneħħi il-pina tal mot u t-rispetta id-drittijiet tal-bniedem kif inhu garantit mill-konvenzjonijiet internazzjonali li l-Pakistan huwa parti minnhom. L-Unjoni Ewropea darba wara l-oħra komplit sostni l-implementazzjoni tal-liġijiet bħal dawn lill gvern tal-Pakistan bħala parti mid dialogu ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna konċem mill-fatt ukoll li l-liġijiet tal-blasfemija fil-forma kif huma bħalissa huma miftuħin għall abbuż u bosta drabi ġew applikati kontra l-minoranzi reliġjużi. Aħna konċu wkoll li akkużi folots ġew intużati sabiex bekk isalvu tilwimiet privati u għal kisbiet personali. U għalhekk konna mħeġġa ħafna mill-passi tal-Pakistan biex jagħmlu emendi ta' aspetti aktar kontroversjali ta' dawn il-liġijiet. Idealment, ovvjament, il-liġijiet tal-blasfemija jitneħħu għal kollox. Huwa Taħasra li fil-każ tal-til tal-gvernatur ta' sir kien hemm ħafna appoġġ fil-pubbliku għal attil u aħna mħasba li il-fatwas ma ħarġux biss għal sur tasir ki kontra figuri pubbliċi esponenti pubbliċi li tkellmu kontra il-liġijiet u l-forum ta' blasfemija. Dan wasal għal mibeda u violenza u din il-nuqqas ta' din l-impunità ma tix tkompli fil-pajis u għalek rridu nħarsu ċittadini u nħarsu nistennew li l-Pakistan tagħmel minn kollox biex tħares ċittadini f'minoranza fil-Pakistan. Il-mod ta' sur tasir juri żieda fl-estremizmu u nuqqas ta' tolleranza fil-Pakistan għalhekk rridu umu fuq saqajna u najdu darba l-dejjem kif ħan reagġiċu ma dan il-pajis meta nafu li l-gvern ta' dan il-pajis u l-autoritajiet ta' dan il-pajis qed ikomplu jaffiċċaw sfidi kbar qudiem wiċċhom. U għalhekk quddiem xi ħaġa bħal din m'hemmx alternattiva milli nkomplu nsaħħu il- forzi progressivi u demokratiċi fis-soċjetà ċivili tal-Pakistan. Il-Kostituzzjoni tal-Pakistan tħares b'mod esklusiv fil-minoranzi u drittijiet tagħhom u għalhekk il-gvern mhux biss irid jitratta l-estremiżmu fil-reġuni eh, periferiċi iżda anke fil-bliet ewlenin u għalhekk iridu nkomplu nifukaw fuq l-edukazzjoni fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp mal-Pakistan. Urridu namlu aktar promozzjoni ta' tolleranza fis sistema edukattiva, speċjalment fir rigward il-minoranzi. Aħna konċi wkoll mill-fatt mill-sitwazzjoni mwera ta' dawk li huma parti mill-minoranzi reliġjużi fil-Pakistan. Dan għandu xieqsan biss mal-insara, iżda anke mal-Hindus, mal-Xijas, Amadis fost oħrajn. L-Unjoni Ewropea għandha tħaddan il-kawża komuni tagħhom u mhux dik ta' grupp partikolari jew reliġjun partikolari għaliex dan jagħmel tajjeb il dawk li jridu jkomplu katru il-firda u dan għat-tajjeb tal-Musulmani u għalhekk irridu nkomplu nifukaw fuq il-ħarsin ta' kwalinkwa drittijiet tal-individwi għal libertà reliġjuża fil-Pakistan u fimkejjen oħra fil-dinja. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Commissioner. Now the debate on the item of Pakistan. Mela, nalqu il-punt fuq il-Pakistan, rċevejt seba mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet u ħanamlu d-votazzjoni wara l-intemmu żewġ dibattiti l-oħrajn li jmiss. Il-punt li jmiss fuq